Ja kollegs. Kollegi, nitlobkom li tiħdu postkom, nodwa tajba. Kuħat għandu l-listi tal-votazzjoni? Għandkom zon xiftit ħin ieħor? Għandkom il-karti tal-votazzjoni? Għandek kart ej, tajb. Issa rridu testjaw naqra il-votazzjonijiet għalhekk jekk intom lesti bil-karti tagħkom eja niftu l-votazzjoni imma għal test. Mela ivvutaw. Can I ah, okay, yeah. Still for colleagues to vote. Mela t nistela kollegi jivvotaw. Tajja pwis. Gruppi kolla, tajja wis il-votazzjoni hija maluqa. Issa bidlu l-ordni. L-ewwel ħanifutaw fuq il- Il-rapport ta' Antoine Morel fuq il-kontra ħasil tal-flus. Mela, nibdew l-emenda 41. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Addit? Menda 42. Dawk favur? kontra. E namlu verifika fuq 42, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ għax ġejtu indaqs. Il-kompromess għad dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu emenda 48 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Menda 47 dawk favur kontra Naħseb għaddiet me għamlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa? Għaddiet, Iva. Issa menda 49 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet diċ. naħseb. E namlu verifika elettronika. Emenda 49 il-votazzjoni hija miftuħa. votazzjoni hija maluqa. Għaddiet, għaddit. Bwaħda. Imnalla ċekjajna. Emenda 50 dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 51 dawk favur. Kontra. Mela jena mlu verifika elettronika li xija l-istess maġġoranza li ħsibt li kienet l-ewel. votazzjoni. Għatfada zewġ kollegi rridu jivvotaw. Ne, ma jridux tajib, jis mela votazzjoni maluqa, ġew indaqs mela ma taddix. Menda 52 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 6 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 7 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda Tminja dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda disa, dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 10 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 11 dawk favur kontra Ejn għamlu verifika fuq l-emenda element 11, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa għaddiet b'vot wieħed. Emenda 12 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 13 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Emenda 14 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 15 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 16 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 17 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 18 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 19 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 20 dawk favur kontra ej nagħmlu verifika fuq l-emenda 20, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni magħluqa għamaddiċ. Emenda 21, dawk favur, kontra, astensjoniet għaddiet. Issa kompromess B, dawk favur, kontra, astensjoniet għaddiet. Issa għaddu l-emenda 2, dawk favur, emenda 2, dawn il Dawk favur kontra astensjoniet għaddiet. Kompromess ċe dawk favur kontra astensjoniet għaddiet emenda 30 dawk favur kontra e mlu verifika fuq 30 votazzjoni miftuħa. Ivvota. Importanti ħafna tifvota. to control my colleagues. <laughs> Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ma diċ, vot wieħed. Emenda 31, dawk favur. Kontra. Eramlu verifika fuq 31 votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa, għaddit. Menda 32, dawk favur, kontra astensjoniet għaddit. 33, dawk favur, kontra. Ejn għamlu verifika 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. Maġġoranza ta' votu wieħed. 34 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. 35 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. 36 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Ah, sibt li pepe ekru favur, mela jenu l-verifika. Ulu jdejkom? Votazzjoni maluqa? għaddit. 36 dik kienet, issa naddu għal 37 dak favur. Mela verifika kienet fuq 36, issa nifutaw fuq 37 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 38 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 39 dak favur, kontra, naħseb għaddejt ma jenamlu verifika fuq 39 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma vot wieħed. Imenda 40 dawk favur, kontra, jenamlu verifika fuq 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? għaddit, menda erba, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, issa nivvota fuq il-tekst kif ġie emendat u dan votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, 48 favur, xejn astenzjonijiet u 5 kontra votazzjoni fuq riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 51 favur, xejn kontra, żewġ astensjonijiet. Rapport jiġi adottat, prosit l-rapporter. Now we vote uh, on the text of Issa nivvotaw fuq uh, it-test dwar il-mistoqsija orali għanna l-introduzzjoni ta' test oriġinali, dawk favur, kontra, assenzjonijiet, adottata. Mistaqsija numru 1 ta' test oriġinali favur kontra assenzjonijiet adottata, mistaqsija 2 favur kontra assenzjonijiet adottata, mistaqsija 3 favur kontra assenzjonijiet adottata. Votazzjoni fuq it-test kollu kemm kif emendata. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali u koll. Votazzjoni maluqa, 24 favur, 4 kontra, 5 ħames astensjonijiet, il-test kif emendat ġi adattat is-senadu għal abbazzamozzjoni għal rizoluzzjoni fuq li ta' kompromess en dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottat. adottat adottat. Kompromess O, favur kontra sensoriet. adottat. Paragrafu 45, favur kontra sensoriet. miċħuf, kompromess P, f'żewġ partijiet, dak favur, l-ewwel parti kontra sensoriet. Adottat t-tieni parti favur kontra sensoriet. m'għaddiex. Emenda 55 favur kontra estensjonijiet ma dieċ kompromess u e, dok f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet niċċekkjaw votazzjoni e, elettronika miftuħa fuq l-ewwel parti kompromess e. Skużawni, eh, emenda orali fil-fat jena għat zewċ partijiet ma fil-fat kur ma kienet emenda orali. Mela, nivotaw fuq l-emenda orali tal-ħodur. Votazzjoni maluqa ma Issa, nivotaw fuq il-kompromess minn l-emenda orali favur kontra sanzjonijiet. Għandiet.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 affettuata minn dan it-tibdil, ġifiri, l-ewwel parti minn il-kelma strong. Ħan irġaw nivvotaw. Zewċ interpretazzjoni tekniċi, jena xsebt li ħan nivvotaw fuq il-parti mibdula eventualment le. Strong in it, so the first part is unaffected. Yeah, unaffected. So, so I was right, sorry. Skużawni, nerġa' korreġi roħi Mela, l-ewwel parti uh, li ħan votaw fuq issa ma tinbidilx eh, diġa votajtu favorija, eh, pero nerġaw votaw, nara li għaddiet naddu issa għattini parti, jider, jider li anke din għattini parti, għattini eh, parti ħan minn minnajr il-kelma strong, mbagħad nivvotaw fuq il-kelma inklużjoni tal-kelma strong eventualment. Mela t-tini parti minnajr il-kelma strong. Favur kontra estensjonijiet għaddiet. Naddu sa telet parti bil-kelma bżida kelma strong. Favur kontra astensjonijiet ma' dirċ. Issa nivvotaw fu eh, raba parti favur kontra astensjonijiet Nċekjaw fuq din raba parti votazzjoni miftuħa. In our voting. No, there was a... You felt part. This is the last sentence, what we are voting. Qed nifotaw fuq l-aħħar sentenza jgħid il-President. CC, Fuq CCF. Credit Conversion Factor. Votazzjoni magħluqa ma' deċ. Naddu issa l-kompromess jie. Yeah. Kompromess je, favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 95 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess Z adottat u koll kompromess AA f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur assenzjonijiet favur kontra assenzjonijiet adottat it-tieni parti favur kontra astensjonijiet nivvotaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. <laughs> Differenza ta' fuq. Emenda 108 favur kontra astensjonijiet ma taddix, kompromessa B favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 111 favur kontra astensjonijiet verifika vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa ta' di emenda 112 favur kontra astensjonijiet madriċ. il e ppe u ma favuri ġiviri għajan ċekjaw. Votazzjoni elettronika muftuħa fuq emenda 112. Zven, naħna miegħek. Grazzi, għadda vot wieħed. Kompromess għacċe, favur, kontra, sanzjonijiet għadda. Paragrafu 15, test oriġinali, favur, kontra, stanzjonijiet dotat. Issa, ċitazzjoni wieħed sadissa nivvotaw fuqom f'daqqa. Favur kontra sanzjonijiet adottat. Emenda wieħed votazzjoni miftuħa Votazzjoni għal ma taddix emenda 2 favur kontra estensjonijiet adattata emenda 3 favur kontra estensjonijiet adattata ċitazzjoni 10 a test oriġinali adottata emenda 4 favur kontra estensjonijiet adottata ċitazzjonijiet 11 saħ 15 nħadu f'daqqa favur kontra astensjonijiet adottati, emenda 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Iva, rabħa rabħa fundamentali, għan iċċelebra wara, jiet il-Viċi President. Issa, nivvotaw fu eh, ċitazzjonijiet 16 sa 18 f'daqqa, favur kontra sensjonijiet adottati, emenda 6 ġiterterata, l-ura nivvotaw fu eh, test oriġinali ta' premessa A, favur kontra sanzjonijiet adottati, premessa B, test oriġinali, favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kompromess C, favur kontra sanzjonijiet għadda, kompromess D, favur kontra sanzjonijiet għadda, kompromess E, favur kontra sanzjonijiet għadda. Emenda orali fu eh, premessa EA minna tal-alde favur kontra sessjonijiet għaddiet emenda 17 favur kontra astensjonijiet ma ditx u promess F favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess G favur kontra astensjonijiet għadda Emenda 26 favur kontra assenzjonijiet votazzjoni elettronika fuq emenda 23. Votazzjoni maluqa maddiex maddiex skużawni emenda 25 favur kontra assenzjonijiet Nasab li għaddiet, pero nċekjaw votazzjoni elettronika fuq emenda 25. Votazzjoni maluqa, ma ddirċ. Test oriġinali, premessa D, favur kontra astensjonijiet, għanna kompromess I, favur kontra sanzjonijiet adottat, f'kompromess ġe, je favur kontra sanzjonijiet għadda, kompromess k, favur kontra sanzjonijiet adottat, emenda 39, favur kontra sanzjonijiet adottat, kompromess L, favur kontra sanzjonijiet adottat, kompromess M, Żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur, dawk kontra sanzjonijiet adottat, adottata tini parti favur kontra astenzjonijiet niċċekkjaw fuq it-tieni parti votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. It-tieni parti adottata. L-emenda 42 ma nivotawx fuq allura votazzjoni nominali fuq it-test kif emendat, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, 42 favur, 5 kontra, 3 astensjonijiet, rizoluzzjoni taddi. Issa. Naddu għal la bossa opinjoni fuq il-programm ta' riformi strutturali, rapporter Kostas Mavridis. Favor! Emenda 27 favur, kontra, astensjonijiet, niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 112 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 113 favur kontra astensjonijiet Addiċ. Emenda 114 favur kontra astensjonijiet għaddiet 115 favur kontra ta' għaddiet 116 favur kontra astensjonijiet diet 117 favur kontra aħjar niverifikaw 117. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 118 favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 117 favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 120 favur. Kontra astensjonijiet għaddiet 121 favur. Kontra astensjonijiet għaddiet 122 favur kontra astensjonijiet għaddiet 123 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess a favur kontra astensjonijiet għadda kompromess b favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 165 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 166 favur kontra Naħseb li maddiċ maħjer niferifikaw niftu l-votazzjoni elettronika. 166 Votazzjoni maluqa maddiċ 167 favur kontra astensjonijiet maddeċ 168 favur kontra astensjonijiet maddeċ 169 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess P. Anzi, kompromess ċeja jgħid il-kellim. Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda u 60 jgħid il-kellim. 186 imma d-diċ. Emenda 187 e, għaddiet 188 favur kontra estensjonijiet: għaddiet 189 e, għaddiet 190 favur kontra stensjonijiet maddieċ. Mija 191 favur kontra stensjonijiet maddieċ. 192 għaddiet 193 favur kontra stensjonijiet maddieċ. 194 favur kontra astensjonijiet maddieċ. 195 favur kontra astensjonijiet maddieċ. 197 eh, favur kontra astensjonijiet niverifikaw il-votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni malu għaddiet Emenda 28 favur kontra stenzjonijiet ma ddiċ 29 favur kontra aħjar niverifikaw. Votazzjoni maluqa maddiċ. Kompromess de favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 37 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess E. Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 46 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 3 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 50 favur kontra astensjonijiet għaddiet e, emenda 50 waqet ġifiri wara emenda 3 naddu għal emenda 4 emenda 4 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela din maddiċ mela naddu għal emenda 54 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Naddu kol għal 55 favur kontra mm, aħjar niverifikaw fuq 55. maddiċ. 56 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 57 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 58 favur kontra astensjonijiet għaddiet iġifiri sena għal emenda 60 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 61 favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess FF favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 70 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 6 b'emenda orali minnati rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddiet. id-59 naħseb li ma votajni xfuqa. Fl-opinjoni tiegħi ma votajni fuq id-59. 59. Emenda 59 waqgħet għaliex emenda 58 għaddiet. Grazzi. Mela wara din l-emenda orali fuq emenda 6 naddu direttament għal emenda 77. Dawk favur, kontra. Aħjar nifverifikaw, 77. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, kompromess ġe favur, kontra astensjonijiet għadda, kompromess he favur, kontra astensjonijiet għadda. Emenda design favur kontra. Ajer verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda design għaddiet. Emenda disa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nadu direttament għal emenda erba u design. Dak favur design. kontra Naħseb li maddiċ maħjar niverifikaw. Emenda design. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. design favur kontra. Il-PPE kontra. Aħjar niverifikaw. design. Naħseb li maddiċ imma kien hemm naqra konfużjoni bil-dej. Maddiċ. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 96. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. 97 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 98 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 99 favur kontra astensjonijiet maddiċ, mija favur kontra aħjar nifverifikaw emenda mija votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu għamaddiċ emendi 10 u 102 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 101 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 103 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 104 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 105 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 106 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 107 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 108 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 109 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 110 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 111 favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-12 waqet, iġifir naddu għal votazzjoni fuq il-test kif emendat, votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Erba favur, 8 kontra, astenzjoni wahda, nifirħu rapporter. Bekk konkludejna il-laqa tagħna tal-lum. Il-laqa li jmiss hija nhar it-tnejn 28 ta' Novembru mit-tlieta sa' sitta u nofs ta' flaxxija u t-tlieta ġurnata kollha. Il-laqa magħluqa, grazzi.